Il-minuti u testi adottati tal-sessjoni plenarja li għaddit eh, tqasmu hemm xi oġġezzjonijiet le jidher li mhux il-każ mela adottati. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali fl-ewwel ta' Marzu tal-2012 taħt l-arti taħt ir-regola tlieta ta' regoli ta' ħarsa li din is-sitwazzjoni u qalu li Nikolos Nikos Krisogolos nar il-2 ta' frar tal-2012 mill-6 ta' frar tal-2012 mbatem fil Benjen u Emer Costello mill-15 ta' frar li għandhom ikollhom il-validazzjoni tal-mandat tagħhom. Hemm xi oġġezzjoni għal dan? Le jidher li mhux il-każ mela konfermati li l-mandat tagħhom validu. Roger Helmer